Stati membri, għanna trattat tal-Lisbona. Iżoċ naħat jiprufaw jipruvaw jersqu lejn xurxin, inkella ħajkolna swift oħra. Grazzi ħafna u il-votazzjoni ser sir fi sessjoni plenarja li jmiss fi Brussell. Mela, issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda għanna rapport ta' Sur Simpson linji gwida tal-komunità fuq l-izvilupp tal-trends. Issa minħabba li Sur Simpson ma setax jasal, Sur el-ħadrawi ħaj jitkellem minn floku għal erba minuti. Grazie ħafna, Signora President, Komissarju, kollegi, il-President għana Sur Simpson ma setax jiġi maħna l-lum, allura ġentilmen talabni biex naqra l-lum dikjarazzjoni tiegħu riformulazzjoni fuq l-iżvilupp tal-linji gwidi tal-TNT domla li ġibu għatta emendi li saru matul is-snin dawn l-linji gwida u biex indaħlu emendi li e, jihdu konsiderazzjoni tkabbir tal-Unjoni Ewropea għal 27 stat membri nagħti naqra sfond tar-rapport linji gwida joffru direzzjoni għall-iżvilupp tal-, -tal netwerk ta' trasport transfer Ewropew lan u li netwerk tiġi stabilita naqra naqra sal-2020 billi nintegraw l-infrastrutturi eh, netwerk tal l-infrastrutturi um, tal trasport tal-ajru tal-artu tal-bahar. Il-Komissjoni għamil xibidliet fl-annessi u allura l-bidliet kellhom isiru permezz ta' riformulazzjoni. Dawn saru biex jiġu korreġuti xi żbalji li saru fl-2004 meta sieħbu 10 stati membri ġodda. Il-bidliet mhumiex aġġornamenti jew bidliet sostanzjali. Iż-żewġ billiet ir-rapporter daħal fir-rapport jinkludu tibdiliet ċkejkna fil-premessi u xi korrezzjonijiet fil-mappi dan skont il-bidli li saru fil-Kunsill u jimxu wkoll mal-korrezzjoni tal-linji gwida. Wara l-parir tal-Kummissjoni tieħdet id-deċiżjoni mill-Kunsill u Mr. Simpson para rapporter bl-appoġġ tal-Kumitat tat Trasport illi ma jsirux bidli sostanzjali fil-linji gwida. Il-rapporter madan kollu jaf li l-ħodor reġaw edu fuq il-mejda l-emenda taħam li għanda tani ta' ġorna l-linja bejn il-belt ta' Munich u l-aeroport ta' Munich imma rapporter ten il-punt li l-bidliet li aħna qed namlu f'dan il-rapport huma ta' korrezzjoni mhux ta' aġġornament ta' test il-punt ta' din riformalazzjoni u li eh, kollox ikun kif suppost eh, fitħejja għal reviżjoni tal-linji gwida li ser issir U importanti li nizguraw eh, korrezzjoni ta' dawn il-linji gwida fid-dawl tal-bidli sostanzjali seri jisiru l sena d-dieħla. Qed bil-ħerqa revizjoni ta' sew tal-linji gwida u l-opportunità li niżviluppaw aktar networks ta' tenti Ma biex naslu għal dik dak l-istadju rridu li l-leġislazzjoni li jkun hemm bħalissa tkun kif suppost u dak li aħna għamilna hawnhekk. Grazzi. Herzlichen Dank. Jetzt erhält die Kommission. Grazzi tassew. Issa il-Komissarju Sur Pilbergs. Jina grat ħafna il-konfronti tal-rapporter għaliex aħna hekk konna qed infittxu. U għalhekk dwar dan il-punt m'għandix inżid aktar għaliex naħseb li dan jiddeskrivi din il-kwistjoni kollha. Jien nixtieq nifoka dwar din il-miżura din ir-reviżjoni fejn insabu aħna bħalissa x'huma importanti li nitkellmu dwar il-proċess. Għabbażi tal-Green Paper tal-2009, il-Komissjoni nediet konsultazzjoni pubblika u ġifit aktar minn 300 tweġiba wafqet sit gruppi ta' esperti illi għenu biex naħdmu fuq ir-riżultati tal-konsultazzjoni biex nfasslu l-politika. Fi żmien qasi ser ikun hemm proposta illi ser tfassal metodoloġija biex jiġi mwaqqaf il network tenti ġdid transewropew. U għalhekk aħna qegħdin imbassru li dan jista' prezentat preżentat lill-kulleġġ fil-5 ta' Mejju. Mbagħad din il-metodoloġija ser tiġi prezentata lil din il-Kamra l-Kunsill, ovvjament. Il-Kummissjoni ser tejji il-proposti għal dan il-network ġdid tenti u il-finanzjament tiegħu. U aħna qegħdin għalhekk nistennew illi ser inkunu nistgħu nadottaw dan fil-kulleġġ fl-ewwel semestru tal-2011. U għalhekk jiena jiena grat ħafna fil-konfront tal-Parlament tal-li u fem għalli xumma daqsak importanti dawn il-bidlit żgħar. U importanti li aħna jkollna dibattitu b'saħħtu dwar din il-politika dwar it-tenti fix-xhur illi ġejjin, grazzi. Grazzi tassew, issa se ngħaddu l-kelliema tal-gruppi għal-PPE, s sur Silvestri sa' żewġ minuti. Sur President, Sur Komissarju. Jena nishtiq nesprimi gratitudni tiegħi għal kollegi tiegħi li segwew l-indikazzjonijiet ta' rapporter u ta' xedu rapporter u dan wassal biex aħna konkludejna dan il-proċess. Ġew prezentati daw l-emendi illi forsi setaw waslu għal xi xkil biex dan id dokumenti ġi kodifikat. Issa nistgħu nagħtu lill kummissjoni il-bażi għal programmazzjoni ta' tenti għad-deċenju li ġej. Mill-bidu ta' dan id-dossier, il-rapporter kienu waslu għarftejn biex ma jiprezentawx emendi li ma jkunux temu dwarhom mal-Kunsill. Il-Kummissjoni ta' il-Kumitat ta' Trasport approvat bidliet tekniċi u il-Kunsill ikkomunika li seta jikkonkludi fl-ewwel qari u aħna naqblu ma' din il-linja tal-Kunsill. Il-bidliet li saru minnaħat tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu għandhom dalinan. dalinan u jina naħseb dan u mafuqtu biex ikonna test taħħari korrett u koerenti u għalek jina nappoġġa elementi ġew proposti iżda ma naħsibx li wafuqtu bħalissa l-emenda li ġimħejji mill-grupp tal-ħodor illi diġaġi rifjutat fl-okkazjoni tal-vot fil-Kumitat ta' Trasport. Anka jekk aħna naqsmu dan l-emenda fil-kontenut tagħha, Jiena naħseb illi din il-mappa ta' Munich tista' tiġi tarġa' proposta meta aħna ser nirrevedu tiegħi li dan jista' jsir diġà qabel is-sajf għaliex il-ħidmiet fil-Kummissjoni Ewropea qegħdin mixjin b'mod maġġer, grazzi. Grazzi, fisem l-essendi issa l onrevoli tikaw għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signora President. Dan id-dokument jippermettilna biex aħna naġġornaw għannes numru wieħed. Aħna għanna l-informazzjoni kollha mill-Istati Membri kollha u nittamaw illi nkun nistgħu nimplementaw kollox sal-2020. Dan it-tip ta' proġett u pjanijiet huma tassew importanti. U aħna qed nimbastru illi sal-aħar tas-sena ser ikonna wkoll imniżżel il-Black Sea Corridor, il-Moldova, l-Ukrajina jridu jiġu involuti biex bekk it-TGV tkun tista' tasal ġewwa Bukarest. Umba ġewwa Constance. Trasport bl-ajru, xi drabi jista' jkun vulnerabbli u dawn rajnieh. U għalhekk hemm bżonn ta' mezzi oħra fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jiġu trasportati. It-tenti jrid jiġi żviluppat mod ġenerali biex bekk il-TGVs ikunu jistaw jaslu fl-istati membri kollha u ċittadini kollha tal-Ewropa jkunu jistaw jendew. Aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-mezzi marittimi. Grazzi, issa l-ħodol nerfu li Steinberger għal minuti. Grazzi tassew, il-networks trans-Ewropej u ma' kwistjoni illi aħna tkellimna dwarha fil-plenarja spiss. Aħna nitkellmu dwar riformulazzjoni u xi kollegi kienu sorpriżi illi l-ħodor faslu l-emendi. L-emendi għall-lista tal-networks trans-Ewropej għawnek aħna ħriġna bi proposta ġdida, iżda da mux kas eccezjonali, aħna għedin nitkelmu dwar xi ħaġa li qalu l-Istati Membri Ewropej infushom illi din il-parti tal-network trans-Ewropew mhux ser ikun relevanti għalina. U aħna mhux ser inkomplu nibnu. Hemm dak il-korritur blajru tant famuż illi jista jaqdi l-aeroport ta' Munich. U għalek din il-sħaba tal-irmiet tisir sew perikoluża. Aħna għanna bżonn nirrevedu dawn in-networks trans-Ewropej b'mod tassew attent. Hemm xi ħaġa li jiena tassew mħasba dwarha. Hemm studju Olandiż u dan jina nista nagħtih il-Komissjoni, il-Komissarju, dan studju ta' sew relevanti li tratta diskussjoni tal-ġejjeni tagħna dan jipprova illi l-ispejjeż ta' proġetti kbar kien qed nitkellem dwar proġetti ta' sew kbar, mod ġenerali l-ispejjeż wieħed jissottovalutom b'45% u l-benefiċċji dejjem jiġu eh, evalwati żejjed u għalhekk il-kalkoli tal-ispejjeż tagħna irridu narġu nasbuha mill-ġdid. U jina ek qed inħagġiġkom tamlu. Hija responsabilta tagħna. Aħna rridu nagħtu l-ċittadini tagħna informazzjoni ċara u korretta. Għal grupp IFD e is-Sur Paxka għal minuta. Grazzi. Aħna rridu nikritik kawtenti għaliex dan huwa pass importanti kif aħna ntejbu il-produzzjoni Ewropea b'mod ġenerali. Id-dokument jitkellem dwar il-ferroviji bħalissa dawn qed jispiċċaw fil-vant iżda jistgħu jkomplu għal-vant nofsani u għal-vant imbiet mod ekonomiku dan ikun tassew siwi u jwassal għal partners ġodda ta' kummerċ l-Unjoni Ewropea u għalek il-bini ta' network tenti u ma siwja li xridu naħsbu kol f'termini tal-fant nofsani u kol u l-fant il biet Per eżempju, il-trek tal-ferrovija illi jmur għal-van ġewa ċarna nattisaw. U probabli nittamaw li ser jibda konessjoni minn Vienna. Dan jaqat il-network mod ġenerali u aħna dan irridu nitrattaw fl europa L-Onorevoli Ubermajer għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Din hija riformulazzjoni ġdida, iżda jiena nitkellem dwar problema importanti għall austria Il-tunnel ta' Brenner huwa parti minn netwerk bejn Berlin u Palermo, huwa parti minn netwerk TNT ukoll dan jirtiqdu kol l-Innsbruck. Is-sitwazzjoni attwali dik illi l-Awstrija, Tirol u l-Italja u l-Ġermanja tisfel jinsabu f'periklu. Hemm periklu li ntefqus flus l-istima hija dik ta' 4.5 biljun u din diġà biżnija issa qegħdin nitkellmu dwar 16 biljun euro fi spejjeż. Il-proġett irid jiġi finanzjat mill-Istati membri u mill-Unjoni Ewropea, iżda l-Unjoni Ewropea mhix jista' li timpenja ruħha b'mod legali għal perjodu wara l-2013. U għalhekk dawn il-pajjiż qegħdin jitħallew weħidhom. Biex eh, ferroviji kun jistgħu eh, jużaw dan it tunnel qed nitkellem dwar Munich u dan jibqa' ser sa nofsinhar, ma nafx qed jiġri fuq naħa tal-Italja. Jekk dan id-networks jiġu mnedija, mela allura jrid ikun hemm ippjanar xira u l-Istati membri ma jistawx joħorġu bil-finanzjament huma, ma l-Unjoni Ewropea trid tiffinanzja l-inqas 50% biex bekk dawn l-affarijiet ikun jistgħu jipproċedu bl-aktar mod xieraq Il-kellim li jmiss onorevoli kun għal żewġ minuti. Signor President, Komissarju, kollegi. Dawn il-linji gwida biex jiġu sviluppati netwerk ta' trasport trans ewropej jidru tekniċi għal-bidu. Iżda kif għal Brian Simpson dawn huma tassew importanti għad kabbir ekonomiku u għall-iżvilupp ekonomiku b'mod ġenerali għal ġejjeni tal-Ewropa. Dan huwa l-post tal-ekonomija. Dawn ir-rotot huma l-post tal-ekonomija. Ovvjament l-Ewropa pala zona ta' kummerċ li tikkompeti mal-Amerika, mal-Asja tax-lok fost l-oħrajn u għalhekk huwa importanti li trasport tagħna bil-baħar jiġi żviluppat aħna irridu niżguraw illi dan kollu jiġi żviluppat. Aħna irdu nagħtu spinta il dawn it-tentis. Aħna rridu niżguraw illi ma jkun hemm l-ebda xkiel u dan kollu jinbidel f'xi ħaġa pożittiv. Dan huwa lan ta' dawn it-tents. Jekk aħna niżviluppaw dan l-eksis kbir ta' trasport Dan ifisser aħna qed niżguraw li jintlaħqu ħafna żoni. U dan ovvjament jagħti spinta li tkabbir għandna bosta xtajtiet, bosta portijiet u dawn kollha jridu jiġu maquda flimkien. Aħna ma rridux naħsbu f'termini ta' ħin, ma rridu naħsbu f'termini ta' ambjent, ta' spejjeż, dan ser ikun ta' importanti fil-ġejjin ukoll mill-punt di vista ambjentali u l konnessjoni ta' tramutana ta' nofsinar tal u tal-vant jekk dawn diġa ikunu qegħdin hemm kif nistgħu nibdluhom f'netwerk ta' vera. Għaliex diġa hemm xi xkiel li naħsbu dwar kif nistgħu nevitaw dan l xkil dan it-twaħħil kollu jekk naħsbu f'termini ta' Palermo sa Berlin dan ħajġi estis għal l-Iskandinavja via Rostock. Irrid naħsbu f'dan kollu il-kellim li miss l-onorevoli Ayala Sender. Grazzi, Signor President. Dan il-dokument li għedin nitrattaw illum huwa konsolidazzjoni tal-proċedura biex jiġu imwaffa in-network stenti. Biex bekk aħna naslu lejn l-istadji eh, aħħarija l-Ewropa 27 stat membru. Dan ser ikun f'xi ftit ikkumplikat U għalek irridu nħarsu lejn aġenzija eżekuttivi irridu nizguraw li dak li jisir ikun ta' profit. L-affarijiet irridu jisiru kif għandu jkun, għalix appart il-Mediterran aħna rridu rridu naraw, iridu naraw il-viċinat tagħna b'dan il-networks. Dan kollu ġi imwiet il-metodoloġija illi ħarġet mill-dibattiti li kellna sissa fil-Kumitat biex hekk aħna jkollna aktar mobilta, aktar koeżjoni. Għall-ewwel darba għandna d-dinamiżmu eh, fl-spazju komuni Ewropew fi 27 stat membru. Din naqdu l-ajruporti, il-ferrovija. Din naqdu b'mod tajjeb mal-frontieri esterni. U naħseb dan seritina aċċess għal storja ġdida. L-Ewropa tal-seklu 21. Ovvjament dan irid isir bl-inqas pejjeż possibbli. F'dan il-mandat elettorali rridu nitrattaw dan u nixtieq nifraħ dak kollha li appoġġawna dwar dan. Grazzi l-Neveri Krema għal minuta u nofs. Signora President, Signori. it transrapiz ma jinsabux f'dawn it-tentis Għan għadin nonfqu biljoni dwar dawn il-networks biex nħolqu sistema maquda. Għet jintefqu biljoni fuq livelli nazzjonali biex dan kollu jiġi oppostu, dan merit jiġi eh, permess. Il-parlament kien kontra Transrapids, iżda fl-1996 dan irriħ bħala proġett bejn Berlin u Hamburgu, un-bat sparixxa għal xifti tazmin fl-2004 mbagħad il-konnessjoni transrapida bejn il-belt ta' Munich u l-belt u l-aeroport ta' Munich feġġet u din ġiet imwafqa fil-Ġermanja bla post tal-gvern tal-Bavarja u xi ħadd waqqaf dan ħadd ma jrida aktar u dan din ma tix tkun fil-linja gwida aktar. L-eks ministru tal-Bavarja Edmund Stuyber wara li wara reżenja kellu jmexxi kumitat biex waqaf il-burokrazija u issa u irrid jiddeċiedi jekk trans rapid għandix tkun hawnhekk jew le. Din hija test xjentifiku, ma m'għandix taqsam mal-Ewropa dan din hija barranija u l entita barranija ma entitajiet barranin ma jinsabux f'dawn il-linji gwidi. Kellim li jmiss minuta u nofs. Dan revoli Echtfried. Signor President, jina nishtiq nifraħ li rapporter l-Onorevoli Simpson u jiddispeċini li huwa ma jistax ikun magħna hawnhekk illum. Ma nittamaw il messaġġ jasallu. Jina nixtieq nirringrazzjak ukoll tal juret urejt l-attitudni li żomm l-affarijiet kif jinsabu għaliex naħseb din hija importanti. Huwa importanti li l leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun waħda li wieħed jista' joqgħod fuqha U din naħseb illi hawnhekk ksibnija. It-tieni ħaġa. Nixtieq nagħtik suġġeriment dwar dak li għandu jiġi inkluż f'tenti jew le. Nistgħu inkomplu bid-diskussjoni, nitkellmu dwar illi naqdu seba ma, ma aksa per eżempju dan nistaw namluħ, nistaw nkomplu għaddejjien, irridu naħsbu ma f'termini ta' min ħalla sittaxi. Fejn qed jiġru l-affarijiet, jekk qed jiġru ta' bilħaq l-affarijiet. U mhux ser indaħlu xi ħaġa fi programm ta' ten u mbagħad ma jiġri xejn irridu jkun il passiġġieri Ewropej, l-istati membri nfushom illi jibbenefikaw minn dawn u ma jridu jimpenjom ruhom f'dan biex niżguraw li aktar trasport jgħaddi għal ferroviji mit-toroq tagħna. Grazzi b'sa proċedura catch DI. Onorevoli Molzer għal minuta. Signor President, il-ftuħ għal vant il-kurutur tal-Bahar Baltiku. Issa raġġa għandu l-importanza illi kellu wara il-waqa tal-monarkija tad-Danubju l-Europa konferma din il-priorità. U għalek issa u aktar importanti li jiġi estis tiġi estis għal parti tan nofsinar ta' dan mill-Austria għall-Italja. U dan għandu jkun priorità u koll nofs. Il-prodotti jgħaddu minn din ir-rotta. għal daqstant aħna irridu neħilsu mixkil mitwaħil li għanna. Il-popolazzjoni f'din ir-rotta ta' tranzitu kif nafu qed tħalla spreads oli għal konġestjoni. Aħna nistaw niksbu bidla għal ferrovija fl-Awstrija li din tkun xaġa ta' sew tajba. Grazzi, l-onorevoli Bazesku għal minuta. Grazie ħafna, Sinjura President, minħabba li bħalissa traffiku tal-ajru kollu madwar l-Ewropa u għan fiskel minħabba li sbroffa l-vulkan fl-Izlanda u għacċar li għanna bżon dan il-netwerk ta' trasport fuq livell Ewropew l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa b'mod partikolar l-infrastrutturi ta' trasport l-interkonnessjoni bejn dawn l-istrutturi hija importanti mod partikolari f'dak li xaqsamma l-assija u l-eni li jeżistu. Mod partikolari fl-istati membri l-ġodda, na fil-Romani għanna eh, tlet eh, networks. Er, numri 4, 7 u 9, u dan jaslu għal-port ta' Kostanza, u għanna natu importanza lil kurritur numru 7, xed dan ubi huwa għas importanti u għelinja importanti, dan jaqat il-baħ il port ta' Rotterdam u l-port ta' Kostanza jaqat il-bahar ta' Tramuntana ma' dak ta' Danubju. Hemm bżonn allura illi nafsu u nagħtuh importanza lil dan il-korritur. Presidente. Signora Meissner. Grazie, signora President. Ovvjament, eh, kwistjoni ta' netwerk trans-Ewropej għandhom ikunu servizz ta' trasportazzjoni ġewwa l-Ewropa dan huwa fil-fatt is-sinsla tal-suq intern kollu kemm hu ġewwa l-Ewropa. Dan huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin tagħna u allura huwa importanti li nassiguraw li l-kuruturi kollha jkunu eżistenti fejn hemm possibilitajiet ta' fondi, ovvjament hemm interessi nazzjonali. U najna nies jitkellmu dwar id-Danubju, dwar żoni tal-Ewropa tan-naħat isfel, it tunnel ta' Brenman per eżempju, l-għana u l-lini huwa li ikonna dan l-aċċess fl-Ewropa kollha kemmi biex bekk kemm prodotti u nies jiġu trasportati minn uh, punti varji differenti. Aħna rridu nassiguraw li ikkonna netwerk tajjeb li jaħdem mod tajjeb għal kull tip ta' trasport, ta' mezz ta' trasport. Grazzi. Grazzi, is-Sur Duffman. Grazzi, President. Fid-dibattitu, aħna tkellimna dwar e, e, eh, Tanta Brennan u wkoll ir rails bejn Munich u Vienna. 15 il miljun tonnellata ser jiġu trasportati u għal daqstan tagħna bżonn ta' din il-mina. Huwa diffiċli ħafna però li jkollok finanzjament. Rigward tal-mina inti tista' ġib finanzi permezz ta' tal-fis uh, tal-motorways u għal daqstanti tkun qed tiġib iktar flus biex tagħmel finanzjament għal din il-ferrovija. Aktar milli nagħmlu talba għat-tenders l-istat tal-Italja pereżempju seta jibqa' jagħmel il-kontrolli għal 50 sena oħra aktar milli jħalli kollox f'idejn il-privat. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li naraw dan kollu minn dan il-punt Grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità biex nitkellem, Sinjura President, jina nispera li fil-Parlament aħna napprovaw dak li qegħdin ngħidu dwar it-tent. Jiena rrid risposta mill kemm jista' jkun minn ħaġa l-Kummissjoni dwar meta se jkollna aċċess l komunikazzjoni dwar proċeduri u metodoloġija. Bħalma tafu din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Spanjola. Aħna nixtiequ inkunu nafu x'inhuma id-dati speċifiċi. Jekk joħġbok. Grazzi sanadu għal-Kummissarju Pibalks fisem il-Kummissjani. Grazzi President għal-darbara nishtiq nirringrazzja l-Kumitat Tren għal-rapport tiegħu għal dan il-rikas tekniku nispera li l-plenarja tikkonferma dan kollu d-dibattitu tal-lum kellu kien fuq skala iktar wiesa u ser jipproponi metodoloġija. Il-Kummissjoni, il-kollega tiegħi, eh, Sur Kallas ser jaddi dan kol fil-5 ta' Mejju. Dan dan ma jsir li din il-Kummissjoni damet ma daħlet fis-seħħ għal daqstan ser jieħu xi ftit iktar żmien sakemm aħna nkunu nistgħu nippreżentaw proposti din il-kamra tappoġġa il-politika trans-Ewropea għaliex nemnu fl-infrastruttura tal-enerġija, tat-trasport, telekomunikazzjoni, eccetera jiena nemmen li dan id-dibattitu allura ser jgħina biex inkunu nistgħu niffurmaw il-proposti tagħna u l-metodoloġiji tagħna u dan pratikament ifisser li l-Kumitat Tren ser ikun jista' jitkellem iktar dwar din il-kwistjoni kollha f'Mejju. Grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-President. Għal darba ħresir nerġgħu ngħaddu għas-Sur El Kadrawi. Grazzi Signor President, kollegi, nixtieq nirringrazzja lill kollegi li kontribuxxew għad-dibattitu tal-lum u nixtieq nerġa' tennim il-ġdid li aħna qegħdin nippruvaw intejbu żbalji li saru fil-passat u mhux bizzatament li nagħmlu tibdiliet sostantivi. Dan ser jiġi iktar tard revizjoni tal-linji gwida u ovvjament aħna ħerqana għal dak id-dibattitu. Għal din ir-raġuni ir-rapporter is-Sur Simpson u jiena bħala koordinatur tal-grupp tiegħi ser inkunu qegħdin inħeġu lil grupp tagħna biex nivvutaw kontra l-emenda tal-ħodor u nisperaw li l-gruppi l-oħrajn politiċi kun jistgħu wkoll jappoġġawna dwar dan. Grazzi. Grazzi. Issa nikkonkludu dibattitu fuq dan il-punt u il-votazzjoni ser issir fis-sessjoni plenarja li miss. Il-punt li miss fuq l-agenda tagħna ir-rapport ta' Sur Vandalen għanijiet strateġiċi u rakkomandazzjoni